il-President Federica Mogherini. Grazie Presidente. Grazie. Jiena nixtieq nibda billi nir-ingrazzja ruħ ringrazzjak tal-President tal-Parlament u ngħid li jiena ċerta tal-kooperazzjoni tajba li aħna kellna flimkien jiena nixtieq ukoll nisħa eh, fuq element illi jiena naqsem bisħih miegħek naqbel misħieħ ma' dak li qalet is-Sinjura Fatigan su grazza Bilt semmew fil-Konsil tal-Affarijiet Barranin f'nar it tnejn ħan konna sitwazzjoni fl-Ukrajna fuq l-aġenda bil-Ministri Affarijiet Barranin u wkoll din ħad tkun l-okkażjoni tagħna biex nerġgħu nuru l-apport sħiħ tal-pajjiż u l-implementazzjoni sħiħ tal-ftemet ta' Minsk. Issa aħna fuq l-aġenda tagħna tal-lum nixtaq nimna billi ngħid li l-Ewropa u l-Istati Uniti huma marbuta minn eh, ħbiberija fodda profonda Jiena personalment dejjem inħares lejn l Uniti rispett kbir u ammirazzjoni kbira pala art fejn kulħadd jista' jirnexxi ikun jkun isfond tagħhom etniku, soċjali u kulturali. Art ta' opportunità, ta' tama u ħolm. Pajjiż li dejjem kien kbir minħabba li dejjem kien miftuħ u dejjem kien eh, imexxi kien fuq qudiem dak li huma drittijiet tal-bniedem u libertajiet tal-bniedem. Jien aħna bħala ħbib tal-Istati Uniti jiena nħossil li aħna għandhom għandhom dmir illi ikunu ċari meta ma jkunx hemm eh, qbil. Anki meta speċjalment meta ndu ma drittijiet fundamentali tani, u aħna ma naqblu xejn mal-ordni eżekuttiva tal-President tal-Stati Uniti li nħareġ fi 27 ta' frar, hekk kif ħafna fl-Istati Uniti ma jaqblux ukoll miż il-ordni eżekuttiva daħal sospensjoni temporanja ta' periodu ta' 90 jum ta' tħul fi Stati Uniti ta' dawn il-ċittadini minn pajjiżi terzi l-Iraq, Sirja, Sudan, l-Iran, Somalia u Libja u Yemen. U kol u ambassar illi kunem hemm din is-sospensjoni ta' 120 jum tal-program ta' refugjati ta' missjonijiet ta' refugjati. Jiġifieri ma jistax ikun hemm ebda applikazzjoni ġida li tista' ġaċċettata sakemm is-Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti flimkien ma' Segretarju tal-Homeland Security jirrivedi il-proċess ta' applikazzjoni kien hemm mistoqsijiet fuq li ma' ċittadini huma milquta mill-projbizzjoni u nixtieq eh, nitratta dil kwistjoni minnu fih u mbagħad ndur għal dak li jukta importanti id departiment tal-Istat iktar għal-bira illi ċittadini tal istat Uniti mhumiex ser jiġu milquta minn dil proibizzjoni anki jekk għandhom ċittadinanza ta' ġoppja ta' minn daw il-seba' pajjiżi. Ħna ġiex ħaġa li aħna nilqgħu bħala kjarifika iżej ngħiduha kif inhi dan ma jbiddel xejn għal dik li hija l-evalwazzjoni tal-ordni eżekuttiva. Inti ġamil ta' ċara fl-aħħar jiem Il fejn tisab l-Unjoni Ewropea fiha di. Ħadd, ħadd ma jista jinċaħħat mill-dritt tiegħu jew tagħha minħabba fejn twilet, ir-reliġjon tiegħu jew etniċità tiegħu. U dan insibuh fil-kostituzzjonijiet tagħna, kemm fl-Ewropa kif ukoll l-Amerika. Dan huwa dak li jagħmel in-niżġa tagħna, l-identità tagħna, xi ħaġa ma stax ninsewha. Din hija l-istorja Ewropea tagħna li wriet illi aħna għanna bżon niċelebraw meta nibnu pont u ħajt, aħna nitallimna mill istorja tagħna kbira u traġika wkoll illi kull bniedem u l qabel kollox bniedem, persuna b'drittijiet fundamentali li ma jistawx jiġu maħnuqa. U nixtieq inżid. Mill-personali, jiena sib jiena rajta ta' sew xi ħaġa ta' diqa illi ħanħarġ din l-ordni eżekuttiva fi 27 ta' frar meta il-jum tal-fakki ehm, tal-Holocaust. Meta nikkommemoraw il-miljoni ta' lut illi inqatlu minn nazizmu imma u kol meta spost ħan rifjutaw kull tip ta' diskriminazzjoni u nirriflettu fuq id-dmir tagħna illi aħna nilqaw il-kull min qed jaħrab mill-persekuzzjoni u nħarsu drittijiet tagħhom. ħafna minnhom qegħdin jaħarbu mill-gruppi terroristi bħal huma Daesh. Dawn huma vittmi ta' terrur. U li lin minn refuġjati wkoll huma bnedmin, nisa, irġiel u tfal. Bistejjer personali u ħolm u biżat. U tħassib. U barra minn hekk għandhom ġejjini, ġejjini ixibnu. U anki għal um, minħabba ġit tal-pajjiż tagħhom ukoll għaliex il-liġa soċjali tal-pajjiż tagħhom jiddependi fuq. Jiġifieri hija aħna nkunu ċari kemm jista' jkun. L-Unjoni Ewropea mhijiex ser talaq il-bib għal xi ħadd li għandu dritt tal-protezzjoni internazzjonali u din hija l-pożizzjoni tagħna warwek ħanibqgħu fuq għadi mhux se tkun morali, ma tkunx ġusta, ma tkunx legali u ma tkunx interess tagħna. Għal din kip tip ta' miżura għandha l-potenzjal illi saħħaħ it-tensjonijiet u sfiduċa fost il-ġnus u l-nazzjonijiet. Matejna nejt ngħid fost il-ġnus, irrid ngħid ukoll il nies tagħna stess, il-popli tagħna stess, jiena imħasba ħafna fix-xejri li qegħdin naraw fis-soċjetà Amerikana palissa, u allura b'ħafna rispett jiena student il-President tal-Istati Uniti biex jarax x'qed jiġi f'pajjiżu stess l-ewwel. Eh, huwa rispett u kooperazzjoni li tista' tagħmilna iktar sikuru, għal rispett u kooperazzjoni li tista' tgħinna li nġestu l kriżijiet li qed naraw madwar id-dinja. Din dan huwa mod kif taħdem l-Ewropa. Aħna qed naħdmu flimkien mal-pajjiżi illi qed qed ħabtu ma' kriżi u anke ma' ġerin tagħhom. Kollha kemm huma li kamel proibizzjoni fuq il-vjaġġar jista' jista' jkun illi jagħti illużjoni temporanja li inti tipprova solvi l-problema. Iżda kull ma qed tagħmel qed toħloq iktar frustrazzjoni u iktar rabja. Aħna nabżon bżonn nikkooperaw u mhux nagħlqu l-bibien. Aħna rridu nivolvu ruħna, rridu nibnu pont komuni u mhux nipprojbixxu. L-Unjoni Ewropea ħadkompli tkun msieħba u punt referent qawwi kont referenz qawwija għal kull minn hija fir-raġun e, li għandu bżonn minn minkejja il reliġjon tagħhom jistgħu jorbtu fuqna. U aħna ħankomplu nkunu msieħba saħħitna għal daw kollha madwar id-dinja illi jemmnu f'kooperazzjoni internazzjonali drittijiet tal-bniedem u stat ta' dritt u dan huwa qiegħla li ukoll l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur fid-dinja lin-nies tas Sirja u l-pajjiżi ġirien bil-fuq minn 9 biljun euro li kienu investiti mill-bidu tal-ġlida kontra s-Sirja. U sissa l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ħadmu sfiq flimkien it fit anki fis summit ta' ġusma Udaw dwar ir-refuġjati fil-New York għaliex kwistjoni globali teħtieġ xogħol eh, globali kien hemm impenji li saru biex inħarsu drittijiet tal-bidem ta' rifuġġati kollha migranti u sabiex nkun nelbu id-diskors ta' mibeda kontra migranti u rifuġġati. U l-Unjoni Ewropea dejjem lesta illi tinvolvi ruħha amministrazzjoni ġdida u taħdem flimkien ma' l-amministrazzjoni ġdida tas-Stati Uniti biex immexxu l-qudiem dar rigward u aħna wkoll dan l-aħħar snin irnexxinna flimkien nibnu toroq u dawn huma l-elementi bażiċi tal-pedamenti tal-Unjoni Ewropea mill-bidla fil-klima, mill-ftejn fuq l-Iran, il-proċess tal-vant nofsani u l-appoġġ tagħna sistema ta' ġus mawda u l-sistema kommerċjali ħilsa. Abbażi ta' dan ta' din l-aġenda tant ċara aħna ħnadmu mal-amministrazzjoni bħala msieħba b'rispett sħiħ reċiproku Din hija l-Unjoni Ewropea u dan din hija kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-prinċipji tagħna, dawn huma l-valuri tagħna, dawn huma l-interessi tagħna u aħna għandna responsabilità kemm lejn ċittadini tagħna kif ukoll imsieħba tagħna fir-reġun u anke lil-lin fid-dinja illi aħna nkunu nżommu mal valuri identitajiet tagħna u nuru il eh, xinu li għamilna f'saħħitna. Grazie Vicepresidente, passiamo ora. Grazie Vicepresidente, issa naddu al grupp tal-PPE e, e naddu l-mikrofonu l-Onorevoli Weber. Kolleginnen und Kollegen, Wir haben heute das Thema Einreiseregelungen, aber wir wissen und spüren alle, dass es... Grazie, aħna qed inħarsu lej restrizzjonijiet ta' vjaġġar allum għaliex nafu li hemm iktar didifi aktar minn hekk aħna nappoġġaw il-pożizzjoni e, ta' Sinor Mogherini fis il-Kommissjoni. E, ma ma titkellmu iktar minn hekk Huwa minnu il-Sur Trump kien eh, demokratikament ellet. aħna nirrispettaw dan, aħna rridu naħnu fl-imkien mija, aħna rridu nibnu pontijiet, iżda rridu nirrispettaw il-riżultat tal-elezzjoni. Meta s-sur Trump jgħid illi ju qed eh, jiġilet kontra immigrazzjoni illegali, illegali naqblu miegħu. Meta jgħid qed jiġilu det kontra terroristi Islamisti naqblu miegħu. U kuntenti illi wara diskussjonijiet ma' Angela Merkel u il-Prim Ministru May qal illi jappoġġa n-NATO, ġiġi ħaġa tajba di, iżda unek mhux fuq hekk qed nitkellmu, mhux jekk qed inħarsu lejn attivitajiet u tqarrijiet li qed jagħmel is-Sur dan l-aħħar ġimgħa, mhux fuq hekk qed jgħid fil-verità. L-Istati Uniti suppost huma l-pajjiż tal-libertà tal-immigrazzjoni. Din dejjem l-istampa li kelli jiena maħi. U issa għandna din is-sostan għandna dan is-sospett individwalizzat ta' ċertu pajjiżi, ta' ċertu ġnusa. U dan iwassal bissa l-mebeda u xenofobija. E, ir-raġel li e, spara lin nies fotowa, e, semma l-Trump. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar president illi qiegħed aċċat it-TTIP, E ma jridx il-ftem trans-Pacifiku, xis-Atlantiku, e is-sor, e is-sinjura Malmstrom għamlet sforzi kbar biex issaħħaħ il-kommerċ bil-diskut il-Messiku, il-Ġappun, u l-Kanada u oħrajn. U l-Istati Uniti dejjem kienu pajjiż ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, drittijiet illi persuni ġildu għalihom u mietu għalihom u issa Trump qed jgħid illi t-tortura qed taħdem effiċjenti. U n-nies u n-nies tiegħu jisamlu li jridu f'dak ir-rigward. Issa meta qed inqogħdu semmu tortura, mela dak ifisser illi jsir kriminali, di xi ħaġa kriminali. Għaxi dik ma xi ħaġa aċċettabbli. Issa qed nitkellmu dan baxxatur il-ġdid, ġanna wieħed għandna Nigel Farage hawnhekk, imma somma hemm ieħor ġej illi qed jgħid jara l titkellmu fuq din l-indipendenza tar-Renju Unit biex ma jkun bżonn jkunu parti tal-Unjoni Ewropea. Iżajna fisem il-grupp tiegħi qed ngħid li jekk ħanoqogħdu nilqgħu ambaxxatur mill-Istati Uniti jrid jara li jkun tmim tal-Unjoni u japprova l-tmim tal-Euro, mela le, ma nistawx, ma nistawx naħmu miegħu, ma nistawx naħmu maġħal palda. bħal jekk hemm xi ħadd li jrid Ewropa dajfa, pal Trump, Trump qed iħares lejn Amerika, waħu li Amerika l-ewwel u qed jgħid li ċina waħed mill-ikbar kompetituri. U jrid illi l-Ewropa tkun eh, frammentata u dajfa. U għallura fi xhur u s-sini li ġejna ħna nkun għedin niflu kwistjonijiet fundamentali ħafna, ġifieri jitnistawx nkunu ma' qodin jew lew nistgħu leħen wieħed. Sinjuri, permettu li ngħid, illi jekk aħna nagħtu titwila lejn l-istorja tal-Istati Uniti u jekk nagħtu titwila lejn l-istorja tal-Renju Unit. Għandek ismit par Roosevelt, Churchill, dawn kienu politiċi illi iġildu spalla ma spalla għall-libertà kontra ir-reġimi totalitarji, kontra l-egoizmu nazzjonali. Mhux eh, minħabba li qed jippruvaw ħarsu li l-pajzi tagħhom stess imma tħarsu l-valuri. Reagan u r-naxilom, id iddaħlu l-komuniżmu eh, eh, naxilom iwaqgħu l-komuniżmu. Għax dak kien it-triq li kellhom jaqbdu ta' tad-dinja. Dawn ġildu għal-libertà fid-dinja. U jina nixtieq li l-istess ħaġa tiġri issa. Imma Theresa May u Donald Trump xorti ħażina moħħom fl-interessi tagħhom. Nazzjonali ġviri u mhux ta' d dinja Jiena qed eh, nfittex sinjal ċar fl-ittra li ħanibgħatu nhar il ġemma tibta sinjal li ġabbat dan il-task. Li tgħid illi l-Unjoni qed Stati Uniti naħseb nistgħu nagħmlu wittra li turi li dan mhuwiex il-każ illi l-Ewropa tirrifletti il-valuri tagħna Grazie. Grazie, onorevoli Weber. Essa fisem l'SD, l'Onorevole l Grazie, Pittella. E President. Enajdu l-veritax, kien hemm minħaseb illi Trump kien se jkun daħqa, ċajta, imma fil-fatt qed naraw illi sar ħolma ħażina. Ma rridux nisottovalutaw meta sottu e sottu sottovalutajnijom fl-istoria, e kienem personalitajiet illi għamlu ħafna dizastri u, u, u, u problemi. Kif għalet il-Signora Mogherini, lajnuna mal-Stati Uniti hija importanti, essenziali. E tibqa fis-sentimenti tagħna u fl-azzjonijiet tagħna kif jibqa anki għawi e, l-ammirazzjoni lejhom. Kif kienu fl-istorja u fuq dak li huma l-lum. U għal din ir-raġuni hija ħaġa eh, diffiċli li nihdu nota ta' dawn il-dispozizjonijiet, dawn il-provvedimenti li qed jieħu eh, sur Trump, li huma attakk għall-Europa, għall-valuri fondamentali. Ejn ngħidu l-affarijiet kif huma Manfred, dan it-travel ban huwa immirat għal ċittadini ta' ċerti pajjiżi musulmani m'għandha xejn taqsam mal-ġestjoni eh, tal-frontieri u mal-ġida kontra terrorizmu. Hija sempliċement gidba eh, demagogika et jiftaħ il-bibin għal xiħut minnom u għal xiħut le, specialment dawk li jagħmel in-negozji magħhom. Dan huwa attak għal-liġi, għad-dritt, għall-istat ta' dritt u għall-azil. Anki din il-kwistjoni tal-ħajt mal-Messiku, ir-relazzjonijiet internazzjonali mal-Messiku, mal-Amerika eh, Latina. Dan kollu et jiġi et jisofri eh, anki il kumpanji eh, tal-ajru iridu jieġħtu, e, e, iridu jwaqfu l-passiġiri li jiġu minn dawn il-pajizi mill-li joħduhom lejn l-Istati Uniti. Għandu raġun e, Joe Leinen u Weber għax meta wieħed ma nistawx naċċettaw aħna lill-ambasċatur tal-Istati Uniti għax ma nistawx naċċettaw bnidem li jrid id-distruzzjoni tagħna u ngħid li sinjura May illi il-Gvern tar-Renju Unit m'għandux jiċċaqlaq għallejn l-Amerika. Mandux jiprova jisir eh, zimel eh, ta' Troja biex jiddistruġġi l-Unjoni Ewropea. U nixtieq ngħid ukoll li tkun ħaġa tajba fil-fat l-istati membri u ma eh, liberi imma Eh, tkun ħaġa tajba kif l-istati membri eh, jirtiraw l-ambasċaturi eh, tagħhom u jistaqsuhom x'qegħdin jiġri fl-Amerika għax anki sakemm sakemm din it-tendenza ma tiqafx ah, m'għandux jiġi jersaq lejn l-Ewropa Trump. Jiena imma sakemm Trump ma jbiddilx jiena ma nistgħux aħna niftħu l-bibien tal-Ewropa għalih. Per il-grupp. Fissem il-grupp tal-ECR e, e Sur Kamal. Thank you. Grazzi. Skont studju mill-Istitut Cato li huwa think tank eh, liberali ta' Stati Uniti rispettat mill-1995, ebda Amerikan ma nqatel fuq eh, art Amerikana minn ċittadin minn ebda minn dawn is-seba' pajjiżi li huma mniżla fil-ordni eżekuttiva ta' Sir Trump. Jekk ġifieri jekk intu tasbu jew ħadd jaħseb li l-liġi tkun ġusta eh, ekwa li tkun infurzar ta' kontratti ordni soċjali jew mela dawn għandhom jitħasbu minn dan il-proibizjoni li taffetwa mhux biss musulmani iżaw kol insara li qegħdin jaħarbu mill-persekuzzjoni u l-gwerra. U jekk irrati li jimko kontradizzjoni erenti bejn li tkun ċittadin tajjeb ta' demokrazija tal-ponent u demokrazija u redi ta' religjon musulmana, sempliciment edha taġevola l-Islamisti li qed jgħidu l-istess ħaġa, il-ġihadisti qed jgħidu l-istess ħaġa, l-estremisti qed jgħidu l-istess ħaġa. Għax qed jgħidu li l-istess ħaġa meta jippruvaw jgħidu li dawn in-nies u rġil żgħażagħ l-użi din jirreklutawhom. Imma issa li ġara l-Amerika għandha president illi qed tagħmel dak li tagħmel dak il-wiet eh, u u irġan ċettawa. Dan il-President, il-prioritajiet tiegħu il-politika tiegħu huma konsegwenza ta' din nuqqas ta' kontentezza nistgħu naraw mhux biss fl-Amerika iżda ħafna minn pajjiżi tagħna l-elettorati li tillef il-fiduċja f'politiċi li huma mainstream li tilfu il-fiduċja f'politiċi li mhux qed jisimgħu il-ħassib tagħhom li jridu soluzzjonijiet simplistiċi li qed jiġu offruti minn politiċi li huma fit-tru fit tarif tal-ispettru tal-naħja oħra. Ġifiri, waqt li aħna rridu nikondannaw l-ordni ta' Trump, xorta rridu nirkonnoxxu illi globalizzazzjoni hija xi ħaġa illi mhux qed tiġi riflessa fil-pagi ta' ċittadini tagħna ma tal-kbar biss, tal-ħut il-kbir biss aħna irridu jekk mhux se noqogħdu nafsu daqshekk fuq dawn l-affarijiet mela ħajkun hemm iktar linji ta' politika u iktar gwadanji elettorali ta' dan it-tip fi Franza, l-Olanda u bnadi oħra fl-Unjoni Ewropea ġibil kull darba li kollok politiku mainstream illi ma jaqbilx ma' direzzjoni tal-mod kif qed timxi direzzjoni tal-Amerika u tgħidu li huma populisti razzisti dan juri biss in-nuqqas ta' bidta illi turi alternattiva kredibbli. Sa frattant Inħossu kif inħossuna għadin il-politika attuali tal-President ejja l-kol nistaqsu l-fusna xinu iktar effettiv il- um, il-protesti jew id-diplomazija. Aħna l-amministrazzjoni dawn il ornita ta' eżekutivi illi huma arbitrarji li kienu pjanati minar eh, preparaw għal konsegwenzi mhumiex ser jagħmlu l-Amerika kbira għal darboħra u laqas mija sessaħħa imma siddajjef ir-reżizzjonijiet transatlantiċi. U hija niftakru wkoll illi l-ħbieb iktar ċans illi jatukas każ il-ħna ta' ta' raġun u mhux min jajjad bir-rabja. Grazzi. Grazzi. Insellem il-kulħadd, issa nisimgħu minn Sur Verhofstadt minn naħa tal-Alde. Mikrofonu. Jina ħan kompli fejn ħalla sur Pittella u fejn bedna sur Kamal, imma mħagġa li ma nistax nifem, mux minn intervent għal Kamal tijak, imma inti għattejt li huwa minnu di miex ħaġa li ma sejx, imbat għattejt eh, zewċ sentenzi wara imma irridu raċettawa għalix huwa għalet. Le, ma wiex huwa għalet illi jista' jimur kontra il-valuri tal sazzjoniti Uniti tal-Amerika, anki president li huwa elet, minn maġġoranza li m'għandux maġġoranza jkunu ngħidu tal-vot popolari fl-Stati Uniti iridu jisimgħu iridu jobdu l-Kostituzzjoni Amerikana ma' tradizjoni Amerikana. U dinna dan huwa l-bidu tal interventi tiegħi fil-fat il-persuni u għemmin għetiet fi stati Uniti tejn il-sikurta. Imma ma nix sens, inti għandek ċifri l-ek mill-1975 Il-terroristi ta' Stati Uniti ġew minn tliet pajjiżi, l-Eġittu, l-Arabja Sawdita u l-Libanu. Ebda minnhom mi fil-lista e, minn daw is-seba' pajjiżi ħadd ma ġej minnhom dawn pajjiżi e, mit-terroristi mill-1975 jiġifieri hija diskriminazzjoni pura u diskriminazzjoni f'termini iktar wiesa għaliex mhijiex biss kwistjoni ta' proibizzjoni reliġjuża jew ukoll kwistjoni ta' kebbes il-populizmu nazzjonaliżmu dak li qed tagħmel l-amministrazzjoni ta' Trump u mhux biss billi toqgħod taħtar sur Farage fil-plenarja bħal biex irrappreżentah, imma huwa billi kollok id-dejja illi taħtar malok bħal ambaxxatur u Steve Bannon, iktar importanti, li huwa membru issa tal-Konsil ta' Sekurtà Nazzjonali ta' Stati Uniti ta' Amerika. Raġel illi qed jgħid aħna irridu moviment tal-lemin illi nxejnu l-Unjoni Ewropea, illi neħu l-Unjoni Ewropea u issa bħalissa nar ħames kolonna unek, unek, il-gvern ta' sol faraċ et jahdem mija U ma' għat jara regolari irregolari. Biex għaman ħagġa wahda li jara kif l-Unjoni Ewropeja istaw jaqirduwa fis-snin li ġejjin U mingħajr ma jahazbu eżis kollegi fuq ħaġa waħda li huwa sogru, sogru kbir illi illi jagħmlu ħatra fuq populizmu nazzjonaliżmu fl-Ewropa ġi xi ħaġa li ġat fil-passat saret ġa fl-20 seklu 20. In-nies kienu qed jgħidu li nazzjonaliżmu l-populiżmu kienet is-soluzzjoni għal kulħadd. U x'ġala ħolqu grupp ta' l-ikbar atroċità li qatrajna 20 miljon ruħ li mietu minħabba n nazjonalizmu illi ġrat fl-Ewropa u m'hemmx familja fl-Unjoni Ewropea illi m'għandhom xi nannu jew nanna jew xi ħadd jiġi minnhom illi ma kienx eh, vittma ta' dan il-nazzjonaliżmu jew dan il-populizmu u għalhekk illi aħna ħloqna l-Unjoni Ewropea sabiex nkun nistgħu nelbu dan, sabiex ikunu nistgħu nibnu kontinent ta' paċi. U jiena naħseb illi dak illi jiena nara bħalissa huwa President Amerikan Xmajja meċa president Amerikan, eh, per esempio Roosevelt, dar rrit ikun il mesċej tal-dinja ħielsa. U issa eja naraw president Amerikan irrit il mesċi il-ġlieda kontra id-dinja ħielsa, kontra solidarjetà u kontra it-tolleranza. U aħna huwa moment eżistenzjali sur President tal-Unjoni Ewropea. Aħna nistgħu biss nieħdu deċiżjoni waħda għandna Putin l-autokrat li jrid jimu kontra l-Ewropa, għandna Trump ta' perspettiva populista u nazzjonalista, għandna teddida tal nizamisti radikali, għandna għatta nies hawnhekk li jridu jridu l-Unjoni Ewropea minn ġewwa. Ħaġa waħda li nistgħu nagħmlu, jridu illi ninaqdu, jridu niġġieldu bħala l-Unjoni Ewropea u nattima li fil-Belt Valletta mhux biss tkun li trawina nappoġġa il-ittra ta' president Tusk fissimu illi ħajku ħatkun il-konklużjoni na nittama li għal darba il-mexxija kollha Ewropej għandhom il-kuraġġ u l-qlubija illi jiġġieldu kontra dawn il-qatta populisti nazzjonalisti illi jridu erduna. Grazie. Onorevole Zimmer. Onorevole Zimmer fisem il-grupp GUE NGL. Ja, Grazie ħafna, President. Jiena skura illi mhux l-ewwel u l-aħħar li se niddiskutu l-politiki tal-Istati Uniti u mod partikolari tas-Sur Trump. Grazzi, Signora Mogherini, illi inti għamilt rabta ma meta Is-Sur Trump uh, firma id-dekret tiegħu biex iwaqqaf il-vjaġġi uh, eh, tal- Musulmani fi 27 ta' Jannar kien naħseb ġest deliberat. U l-istess ġurnata u insulta persuna illi tkellmet fuq l-antenati tiegħu illi mietu fil-kampijiet ta' konċentrazzjoni. U għalhekk anke meta nies ġew persegutati għat-twemmin tagħhom, Trump qal dan kien attur ħażin. Dan huwa l livell ta' retorika li se nisimgħu fil-futur u jekk aħna se aħna konvinti illi s-sistema Ewropea hija sistema li tista' tkun kontra bilanċ għal dan nuqqas ta' rispett ta' ċittadini għana aħjar. Minn hekk? l-Unjoni Ewropea qed jgħidu illi hija dar sigura għall-immigranti. Le, mhijiex aħna għandna bżonn nużaw il-valuri tagħna. Għandna bżonn illi ikonna politika tal-migrazzjoni kif suppost biex daw kollha illi jitolbu l-protezzjoni ma narawhomx bħala l-eruq tal-ħażen li jġibu t terrorizmu hawnhekk fuq l-art tagħna għandna bżonn nħadnu nosu l valuri tagħna. U reġa' nsaqsi li kieku xkun jiġri għad mad-demokrazija Ewropej wara l-1945 jekk ħafna minn rifuġati illi kienu suġġetti għal naziżmu u kienu fit-traqat tal-Ewropa. X'kien jiġri li kieku ħadd ma kien qed iħares lil dawn ir-rifuġati. Ovvjament wara konna se nitilfu l preġu tagħhom u għalhekk ma rridux nilagħbu din il-logħba. Ma rridux biss nirribattu l-argumenti ma għandna bżonn nuru bil-provi li aħna għandna xi ħaġa x'ngħidu hemm affarijiet li aħna nagħmluhom aħjar minn hekk u nikkoperaw ma' dawk in-nies fl-Istati Uniti li qegħdin fit-toro qed jipprotestaw. U l-ħaġa li tatni l-iktar it-tama daw l-aħħar jiem kienet illi ġurnata li ħalkariga Trump u l-ċanet ta' wara mijiet ta' eluf ta' nisa tkellmu kontra din l-immaġni tal-bnedmin mhux biss in-nuqqas rispett lejn in-nisa imma n-nuqqas ta' rispett lejn il-bedmin b'mod ġenerali u dan minkejja it-twemmin reliġjuż il-pajjiż ta' oriġni għandna dan għandna bżonn nagħtu spinta niġġieldu kontra Trump u l-ideoloġija tiegħu u nwafquh milli sibu ruħna f'sitwazzjoni fejn u jkun jista' jiklikja fuq il-buttuna nukleari. Għandna bżonn niskuraw ruħna li għandna s-sigurtà u l forzi tal-Amerika għandhom bżonn joħorġu mill-Ġermanja. Is-sur Kella issa. Anzi, Sinjura Kella, grazzi ħafna President, 45 President tal-Stati Uniti qed jiftaħ kapitlu ġdid fl-istorja tal-Stati Uniti u tad-demokrazija. Nobson inkunu ċar daqs il-kristall din il-proibizzjoni fuq seba' pajjiżi mhijiex xi ħaġa minħabba s-sigurtà jew xi raġuni oħra, imma hija għad ta' diskriminazzjoni immirata kontra l musulmani anki jekk il-Musulmani biss mhumiex fil-mira u anki jekk il-Musulmani kollha ma jiġux immirati ma hija diretta kontra n-nies imħabba reliġjon tagħhom. U min seta' jimmaġina ħaġa bħal din seta' issir. Min kien kien qatt jimmaġina il libertajiet li aħna nasbu li huma naturali, na normali, dejjem kienu magħna jistgħu jiżvintaw hekk ħesrem jistgħu jebu mill lejl n-nar. Il-demokrazija liberali hekk tmut, tebt sparixxi permezz ta' ordin eżekuttiv. L-Stati Uniti hija mibnija fuq il-libertà reliġjuża waħda mill-pilastri tal-migrazzjoni u issa xfadal minn din il-ħolma Amerikana u kemm qebet malajr. Imma din il-qalba tal-kwistjoni x'vet vera, id-drittijiet libertajiet li aħna noħduhom awtomatikament mumiex awtomatiċi għandna bżonn niġġieldu dejjem għalihom għandna bżonn niġġieldu għalihom kull jum. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa illi wieħed jiktibha fil-Kostituzzjoni u hemm tibqa' le għandna bżonn defenduha jum. L-istess jgħod ta' drittijiet ta' bniedem m'hemmx garanzija għandna bżonn niġġieldu għalihom, naħdmu għalihom u hawnhekk fl-Ewropa aħna kburin li qegħdin fl-Unjoni ta' Slim ta' Demokrazija u Stat ta' Dritt aħna kburin li defendu drittijiet ta' bniedem kollum kien fid-dinja imma nagħmlu biżejjed biex nasavawgardaw dawk il-valuri. Aħna wkoll ma nilimitaw aċċess fuq il-frontieri tagħna m'għandniex ukoll aħna l-ħitan anki hawnhekk f'dan il-Parlament hemm nis li jagħmlu diskriminazzjoni kontra oħrajn skont pajis ta' oriġni, skont ir-reliġjon tagħhom u x'qegħdin nagħmlu fuq dan kollu. Kull wieħed u waħda minna inklusi l-gvernijiet tal-istati membri għandhom bżonn ikunu ċari ma' min huma jaqblu huma tieħdu pożizzjoni mal-mibeda u mal-ħitan jew pjuttost mad-demokrazija u l-pontijiet. Naħseb illi għandna bżonn nibnu l-Unjoni eh, Ewropea aktar b'saħħitha imma għandna bżonn organizzaw ruħna biex hekk insolvu l-kriżi ekonomika li qed wassal għal tant qatt speċjalment fost iż-żgħażagħ. Għandna bżonn nikkoordinaw l-politika barranija tagħna u għandna bżonn aħna waslu il quddiem il-politika għax aħna għandna bżonn insaħħu r-wol tagħna fil-ġus maquda anki wkoll għat-tibdil fil-klima. Għandna bżonn in l-Ewropa ssir il-kontromodell għal Trump, ġifiri id-dawl ta' libertajiet, eh, ta' stat ta' dritt, ta' ġenerosità. Aħna għandna bżonn inkunu dawk li nuru ġustizzja kif ukoll kumpassjoni u mhux biex nitkellmu fuq dawn il-valuri imma nuru bil-profi u fil-ħajta kuljum tagħna statuetta ta' libertà, il-monument ta' libertà, natati lil Franza lil Stati Uniti bħala difiża tal-libertajiet għandna bżonn nibnu iktar monumenti bħal dan eh, f'Lesbos, f'Lampedusa fejn in-nies jaslu mimlijin tama u biża. Għandna bżonn nipoġġhom dawn il-monumenti kullum kien eh, fejn hemm min qed jiddefendi drittijiet. din nkunu l-Ewropa illi qed tirrappreżenta dawk in-nies illi jiġġieldu mm, u ma jimpurtax l-orientazzjoni sesswali t-twommin l-oriġini tagħhom. L-Ewropa għandha bżonn tibni l pontijiet u mhux il-ħitan. Hekk dan għandna bżonn nagħmluh flimkien. Grazzi. Grazie. Grazzi. L-Onorevoli Farage fisem il-grupp EFDD. Thank you. Well, I... Grazzi. Mela, għattajt li jentkom għawnek mumtkomx kontenti u naf l-avvenimenti tal-Istat Uniti daw l-axar ġemat kienu bħala xokk kbir ħafna li kom forsi għandkom raġun. Imma dak li qed jiġri huwa xi ħadd li kellu manifest elettorali. Issa rebaħ sar President u f'ġimgħa qal illi se jżomm mal-elettorat tiegħu din hija demokrazija ġenwina, mhux pa' sistema li għandna fl-Unjoni Ewropea fejn il-Kummissarji mhux eletti bħal Mogherini hawnhekk għandhom id-dritt waħdin illi jipproponu leġislazzjoni u għalhekk naħseb li dan huwa xokk kbir għalikom vera illi taraw demokrat li wieħed eh, elett ġerminament xed jagħmel. U ovvjament naħseb illum f'Washington ma nistax nisimak hemm bżonn li inti tirrispetta il-Parlament u l-funzjonijiet istituzzjonali tal-Kummissarji. Dana qed e, ngħiduh e, dana għandna nagħmluh mhux biss rispett istituzzjonali lil kummissjoni imma anki e, għal għal viċi president u rappresentantu li sinjura Mogherini. Institutional respect. U bir-rispett istituzzjonali tal-verità forsi inti tista' tifhem President u taqbel miegħi illi fl-Ewropa tal-liġijiet huwa l-Kummissjoni mingħajr li tiġi eletta għandha l-uniku dritt li tipproponi leġiżlazzjoni. Jekk kien qed nieħu żball, itfani barra mill-Parlament hawnhekk issa illum wara l-ofsinhar. Jekk qed ngħid il-fals. Richiamo sultan. Sur Faraġ, jena kolma qed nagħmel nitolbok iżomm atteġġament rispettuż. Grazzi. Tista' tkompli. Iva, jena sinur rispett imma forsi inti tista' ukoll turini rispett għad dritt ta' mexej ta' partit politiku illi reba l-elezzjonijiet Ewropej fl-2014 fir-Renju Unit. li illi bir-retorika kollha ta' kontra Trump li ġejja minn kull rokna dak li qed nisimgħu natura vera tal-proġett Ewropew li huwa ġenwinament kontra l-Amerikaniżmu. Trump huwa motivat minn fatt li proteġġi l-Istati Uniti tal-Amerika mit-terrorizmu Iżlamiku imma dak li ġara hawnhekk fil-Parlament u fil-Gvernijiet fl-Ewropa intkom qed tilqgħu daw in-nies f'darkom. U jekk joġobkom għal mument naraw il-fatti li muma fost retorika kollha u l-isterizmu. Kum għamel Donald Trump huwa il ħaseba pajjiżi li ġew identifikati mill-President Obama bħala li kienu ta' teddida għal Stati Uniti. L-Obama diġa' kellu fil-post l-extreme vetting eh, u għal design ġurnata Trump qed jgħid dan il-vetting din l-għażla u nara kux biżżejjed u saqsililek Sur Verhofstadt u u l-oħrajn. Intom fej kontu meta Obama fil-2011 projbixa kull Irakin li jidħol fil-Stati Uniti għal sitt xhur. Għaliex mhux qed nisma' kritika dan il-Parlament u mill-Kummissjoni tal-Arabja Sawdita, tal-Kuwait, ta' Baħrejn u pajjiżi oħra jirrifjutaw li jieħdu laqqas wieħed laqqas refuġat wieħed jew persuna li kellha tħalli eh, dara mis-Sirja u kif jista' jkun illi fil ġurata tal-Olokawst nhar il-ġimgħa lanqas biss wieħed jew waħda minnkom kritikaw e, eh, 16 il-pajjiż fid-dinja li jprojbixxu il-lut Iżraeljani li jmorru f'pajjiżhom anke għal żjara turistika. Din ix-xini, dinha demokrazija u għalhekk forsi dak li għandna bżonn nagħmlu President inti u l-membri kollha, forsi dak li għandna bżonn nagħmlu huwa li nkunu kemm xejn iktar kostruttivi. Aħna lkoll hawnhekk qegħdin ngħidu li aħna demokratiċi. Imma issa għandkom l-opportunità ta' deb illi turu li għandkom demokratiċi Għan istidnu l-President Trump jiġi hawnhekk, hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Naf pala demokratiċi taqblu l kol id dak li għandna bżonn illi konna dialogu miftuħ mal-President elett recentament mal-persuna l-iktar setana fid-dinja u jekk tirrifjutawni qed tagħtu prova li intkom il dawk l-estremisti eh, kontra demokrazija dejjem ħsibt li kontu. Grazie, onorevole. Grazie, Sur Verhofstadt. Oh, Sur De Graaf al grupp ENF. President. President Is-Sur Tusk riċentement qal li l-Istati Uniti tal-Amerika hija theddida kbira bħal Russja u l-Istat Iżlamiku għall unjoni Ewropea. Is-Sur Tusk ukoll qed ibati minn xi attakki tal-paniku forsi huwa imbjat mir-realtà. Is-Sur Trump kellu raġun meta eh, daħal daħal eh, daħal proibizzjoni li diġà ġew identifikati mill-predeċessur tiegħu Obama bħala pajjiżi li huma ta' theddida għas-sigurtà Amerikana. Dan l-argument biex jtejbu kontrolli fuq il-frontieri qabel ma n-nies jidħlu huwa wieħed validu u fl-Unjoni Ewropea għana direttament qed nimbagħtu mill-konsekwenzi ta' kontroll eh, tal-frontieri li falla. Aħna fi Brussell f'Nizza u Pariġi rajna l-attakki u ħafna tilfu ħajjithom jew kienu vittmi jew midruba. Trump qal eh, uh, il-lem konfuzjoni sħiħa fl-Unjoni Ewropea huwa veru. U appell kontra uh, President Trump hija biss frott tal-ipokrezija kif qal is-sur Farage fejn kienu l-protesti kontra l-esklużjoni eh, ta' ċittadini Israeljani mill-pajjiżi Islamiċi illi issa huma projbiti mill-Istati Uniti xarru eh, kaza, intkom qed tipperikolaw il ċittadin tal-Unjoni Ewropeja minħabba il-kontrolli fuq il-frontieri illi Fallu. Jiena nagħmel appell is-Sur Task l kommissjoni li segwi l-eżempju tal-President Trump u ikonna kontrolli fuq il-frontieri u nħallu ġihadisti barra mhux biss minn dawn seba pajjiżi li ġew identifikati mill-President Trump imma ferm iktar li huma responsabbli għal mewġa ta' migrati eh, illegali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Prego. Point of order. Grazie. Matul il diskors ta' Nigel Farage, membru tal- uh, Partit Laburista tar-Renju Unik kellu sinjalu ħadd ma ġie biex jgħidlu biex ma nagħmilx hekk u nittama li xi ħaġa nagħmlu biex niddixxiplini niddixxiplinaw eh, dan is dan is-sinjal din ah, ġifieri minħabba dan il-membru x'hekk li jiena se jkollu nagħmel poster ukoll. Onorevoli Eteriġ, aħna batna il-Lussier biex najdu l-onorevoli ma jistax jesponih dak il-kartell. Għal dawk għal Eh, mux iskritti l-onorevoli Papadakis għal minuta u nofs. Η επιλογή Τραμπ għana katatak ανάμεσα. Grazie ħafna. Em bidlit l istruttura tal-kapital internazzjonali u dawn il-projbizzjonijiet kollha huma xi ħaġa ta', ta periklu kbir għax għandhom bħala għan il-vitmi tal-kapitalisti, l-immigranti u rifuġati l-għan tagħhom huwa illi jgħinu l-produttività ta' kumpaniji l-kbar Amerikani. Il-movimenti illi waslu għal protezzjoni tal-interessi ekonomiċi kummerċjali Amerikani b'kollaborazzjoni mar-Russja qegħdin jipprovokaw problemi addizzjonali il-Brexit pereżempju it-tweġiba għal kapital fl-Ewropa illi mhux kuntent tal tiegħu sissa u qed jisfrutta il-rieda popolari. Sfortunatament hemm alleanzi reazzjonarji ħafna kontra l-Unjoni Ewropea u għalhekk il-popli għandhom bżonn isiru awtonomi u jorganizzaw ruħhom mod differenti u kontra dak illi NATO u l-Unjoni Ewropea qegħdin jipproponilhom. Nista' nisem avanti Sinjora Mogherini għal-risposta. Grazzi President. Nirringrazzjak ukoll għal eh, klim ta' rispett u se nitkellem bl-Ingliż issa. Naħseb illi rispett tal rwol tal-Kummissjoni mod partikolari fil-każ tiegħi wkoll tal-Viċi President li jina wkoll rappreżentant Oli u rispett tal-Parlament ukoll għax xina ġejt mitlubi nagħmel dan ix-xogħol mill-Parlament Ewropew li huwa elett u anke mill-Kunsill uh, ukoll Ewropew illi wara kollox mal-Ministri ġew eletti mill-popli ma' ħafna konfużjoni wkoll fir-Renju Unit. F'ċerti partijiet tal-Renju Unit kif għadt demokrazija kbira l-Amerika, l-Amerika se jkollha titratta il-divizjonijiet tagħha u se jkun hemm diskussjonijiet u bħala Ewropej aħna speċjalizzati milli kull kriżi ssir il-kriżi tagħna Dinja krisi kriżi ċara Amerikana li se jitrattawa l-Amerikani biex jisolvu l-affarijiet huma b'xi mod jew ieħor. Nibda bid-diviżjonijiet perikolużi li qegħdin naraw fil- fid-dinamika tas soċjetà Amerikana u tal-istituzzjoni Amerikani. Jena fiduċuża li l ħbieb tal Amerikani se jsibu soluzzjoni biex iħorġu minn din il-kriżi dawn it-tensjonijiet u jkomplu jkunu dak il-pajjiż kbir illi l-biċċa kbira tirrikonoxxu illi dan il-pajjiż u sta l-inna hawnhekk mhux illi nippruvaw insolvu il-kontradizzjonijiet Amerikani ma jkunu ċari fuq il-pożizzjoni tagħna il-valuri tagħna, il-politiki tagħna, l-interessi tagħna. Nkunu nżommu sodi magħhom ma' dawn il-valuri, ma' dawn id-drittijiet. Ħafna minnkom diġà tkellimtu fuq dan il-punt. Hawnhekk fil-Parlament huwa responsabilità tagħkom anke fl-istituzzjonijiet oħra nżommu sod u uru mexxejja. Għax forsi aħna tlifna xi msieħeb importanti fuq ċerti files imma il-mexxejja tagħna u t tmexxija tagħna ssir iktar importanti, rilevanti u indispensabbli. Madwar id-dinja kollha. Fir-reġjun tagħna anki l bot ħafna in-nies qed iħarsu l-Unjoni Ewropea. Issa forsi mhux fir-Renju Unit imma fil-bqija tad-dinja bħala punta referenza meta niġu għall multilateraliżmu għal kummerċ ħieles ġust, rittijiet tal-bniedem, rispett, bażi mhux biss ta' relazzjoni istituzzjonali imma dawk umani. U meta niġu għal eh, bit-Taljan kieku ngħidu umanizmu u bil-Malti wkoll, imma l-Ewropej ekuma ximdaqqiet maħniex burin biżżejjed u dak li aħna u dak li nistgħu nsiru. U issa nagħlaq billi ngħid hemm xi ħbieb Amerikani xi ftit xurilu fakruna hawnhekk Brussell illi l-Ewropej għandhom bżonn jemnu daqs kemm il-ħbib tagħhom madwar id-dinja jemnu fihom. U għalhekk wasal il-waqt għalina Ewropej illi nafu li għandna ħafna potenzjal, responsabiltajiet li għandna u kol mument partikolarment storiku u nkunu dak il-punt ta' referenza b'saħħtu li d-dinja tant għandha bżonn u mod partikolari fir-reġjun tagħna. Kont qed naħseb fuq il-paradoss fejn għandna Prim Ministru Eh, tal-Libja għada illi din is istedina ġiet qabel l-ordni eżekuttiv u dan se jkun ċittadin Libjan li siġi hawnhekk Brussell u jitkellem fuq il-krisi fuq il-Libja mina. Meta wieħed jagħmel proibizzjoni, ma wieħed jibnen eh, ħajt, forsi għandek is-sentiment li inti iktar sigur, imma qed tibni ħafna ħitan madwarek u qed titlef ħafna opportunitajiet bħala Ewropej aħna maħniex hekk u se nkomplu nżommu sod mal-valuri tagħna u mal-mod kif aħna naħdmu il-mod Ewropea li tpoġġi l kooperazzjoni qabel il-konfrontazzjoni aħna għandna bżonn inkunu kburin ta' dan. Grazzi ħafna. Grazie. Grazie, Vice President. Mogorini, grazie għal kull min tkellem. Id-diskussjoni e fuq dan il-punt issa nagħlquha.